Keroba ħabbar illi ser jirreżenja mill-Parlament Ewropew. U dan jibissi eh, jitħol fis fil-15 ta' marzu 2015. Skont artiklu 4 paragrafu 1 u 3 il-Parlament qed iħabbar li issa il-post tiegħu huwa vakanti u għalhekk eh, qed nagħtukom din l-informazzjoni biex inkoll tinformaw li l-awtoritajiet nazzjonali, l-awtoritajiet Spanjoli li wkoll illi l-Onorevoli Urban Crespo se jkun qed jieħu post Sinjura Teresa Rodrigo Srobio fil-5 ta' Marzu il-Parlament ħannota wkoll tal-ħatra tagħha. Ta nishtiq nilqakom fosna kollegi nishtiq nsemmi u koll il-regoli se jkunu u koll disponibli għal għalikom f 20 ta' frar skont artiklu 3 paragrafu 4 ta' regoli